kbir. Grazzi Komissarju, issa d-dibattitu magħluq il-votazzjoni ħassir waqt il-plenarja ta' Marzu. Naddu għal punt li jmiss issa fuq l-agenda dan huwa il rapport ta' Sinjura Balen dwar il-proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità Ewropea. Għalhekk ngħaddi l-ewwel lir rapporter siljura Valien għal erba' minuti. Grazzi aħna komissar, president, napprezzaw li għazawnek il-lejla komissarju, kollegi nirringrazzja li xadu rapporter skola diskussjoni li kellna u xoll li għamilna fuq dan il-rapport tħol fis-saħ ta' trattat tal-Lisbona qed jagħti l-Unjoni Ewropea aktar kompetenza fil-qasam tal-politika tal-enerġija jiena namedinija. Qasam li jekk l-Istati Membri jaħdmu flimkien l-Unjoni Ewropea jista' jkollha enerġija iktar sigura u rħisa għal-ċittadini tagħha kuna nistgħu nimminamizzaw avvenimenti mhux prevedibbli bħal pereżempju d-diżastru li kellna ix xitwa li għaddiet. Ovvjament l-Ewropa ma tistax tiddeċidi fuq l-infussi ta' enerġija l-barra mill-frontieri tagħha, perid nistgħu naċċertaw li l-infrastruttura tagħna tkun tista' tkampa meta jkun hemm dawn il-problemi u ikun iktar trasparenti u effiċenti. L-Ewropa poġġet din bħala priorità eh, fil-aġenda tagħha sena li għaddiet aħna adottajna pakket enerġetiku illi jippermetti li jkollna suq ta' enerġija iktar effiċenti. Bħalissa għandna dan il-pakket fuq l-enerġija u għadha ħan fuq dan il-proġett ta' investimenti u dan il-votazzjoni ħat għamel il-suq iktar trasparenti u prevedibbli. Dan il-kuntest naħseb it tkun tassew ħasra li naħlu l-opportunità ta' l-istrument ġid billi ma napplikawx il-bażi legali korretta li jipprovdinna l-artiklu ġdid 194 fit-Trattat tal-Lisbona hija punt legali istituzzjonali importanti ħafna. Dina mħiġ bistodda biex niġbu l-informazzjoni ma tista' tagħti stampa ġenerali tal-infrastruttura enerġetika bħala bażi għal tfassil tal-politika, għalhekk jekk il-Kunsill jadotta din ir-regolament fuq il-bażi legali ħażina jina nara l-Parlament li jaħdem mizja fuq dan is-suġġett anke fil- Qorti tal-Ġustizzja. U nista' nassigurakom li mhux se jgħamil dan. Issa fuq ististanza tiġat l-Sur Barroso ħanerġa' ngħidha issa lilek Kummissarju Attinger. L-Ewropa qiegħda f'sali pittoru u l-priorità tagħna issa għandha tkun iktar minn qas qabel biex nappoġġaw il-kumpaniji tagħna u noħolqu ambjent pożittiv għal kompetittività. Għalhekk għandna bżonn ta' politika b'saħħita b'mod partikolari politika tal-enerġija b'saħħita. Naf l-aħħar mill-aħħar u għalna li konna enerġija sigura u rħisa ċittadini u kumpaniji tagħna f'dan id-dawl. Tama l-ġbir ta' d-dejra ma jisir xan fih nifsu. Aħna jdu naċċertaw li dan il-regolament mux se joħloq piż burokratiku ieħor fuq il-kumpaniji u il-konfidenzjalità ta' d-dejta eh, sensittiva, speċjalment mod kummerċjali tiġi msaħħa. Jena nistannajt li l-IPP u il-grupp tal-SD introdottaw emendi sabiex ikun hemm ukoll investimenti fi proġetti f'pajjiżi terzi. Jiena nishtiq, jiena nisfida lil kulħadd illi eh, isib xi ħaġa fit-trattat li jiskallem dwar eh, l-estraterritorjalità fil-politika enerġetika. Jiena Rajtu kolli kienu tentazzjoni f'din il-kamra li inkludu kollox dan il-regolament, jina nasab li dan huwa żball. Da biex dan l istrumenti ikun effiċenti, aħna jdu nifokaw fuq <coughs> informazzjoni konsistenti ħalli nevitaw ħafna kwistjonijiet ta' burokrazija u konfidenzjali ta' kemm ċittadini kif ukoll għal kumpaniji. U dan provajt namlu biex nagħtu l-opportunità minn naħa bil-Kummissjoni ikolla ċans anke tħares li żviluppi Eh, potenzjali fil-futuru minnaħal oħra biex taċċertaw wkoll li din l-istampajja preċiża kemm jista' jkun aħna jiddu ċertezza fuq investimenti futuri biex naċċertaw li jkollna eh, tfassil politika sot. Jiena nixtieq li sarah li rasi sur Rettinger, jiena ma nixtieqx li l-Kommissjoni wara tiġbor id-dejta tibda timponi pjani ta' investiment u tispiċċa tajt li kumpaniji li ma jistax investu għaw ma' hemm għandha tipprovdi soluzzjoniet u l-inċentivi lill kumpaniji biex taċċertaw li jkun hemm investimenti mhux ta' profit li jista' jkun hemm bżonn sabiex naċċertaw li jkun hemm il-sikurta tal-fornitura. Nkalla jibqa' jkun hemm il-problemi. Grazzi ħafna ħanieqaf hawnhekk issa eh, nisanna bil-ħerqa li nisma' il-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna Sinjora Valli nista' Kummissarju kif. Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete. Grazie, Madam, Signora President. Sina President, Signori, il-kriżi tal-gas fl-aħħar tas-sena li għaddiet u rritna kemm hija importanti li l-Ewropa jkollha aċċess għal struttura ta' enerġija illi ma tippromovix biss il-suq intern tal-Ewropa iżda tippermetti li stati membri jkomplu jaħdmu fi żmien ta', ta kriżi u għalhekk il-Kummissjoni għandha jkollha stampa sħiħa tal-pjanijiet li qed isiru u għet jitwet u li ma kapacita tiġi dikomissjonata. U għalek, nishtiqu nizviluppaw, għet niproponi nizviluppaw strumenti ta' informazzjoni biex jajnuna U dan jmarru l-ura l-ewwel skossi li ħadna fuq is-sejt. Irridu inkopru s-CCS u l-enerġija rinnovabbli nilqa l-proposti illi saru minn din il dan il-Parlament. Is-sistemi lokali ta' tisħin, il-gas, il-faham għandhom jiġu inklużi ovvjament għandna xi obbligi eżistenti li jridu jittieħdu in konsiderazzjoni Aħna bżon ta' mikrofonu għall-Presidenti Kajbok. Very good. Tajjeb, grazzi ħafna, grazzi l-technicians tagħna, l-ura kommissarju, forsi tistat tkompli minn fej. Waqaft u niskuża ruħi għal problema li kellna. Il-kelim mandux mikrofonu. Mixal. Jekk jogħġbok dawk fil-kamra li qed eh, tirċivu l-interpretazzjoni tista' turini jekk jogħġbok illi illi s-sistema taħdem, jidher li s-sistema taħdem, id-dispeċini kummissarju jekk forsi teġa tipprova u forsi nkunu nistgħu naħdmu.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 If you would... French channels working. We, we seem to think it is now working again. Jida li s-sistema qed taħdem, nista' niskuża ruħi kummissarju jekk forsi tista' terġa' tipprova u nittamaw li l-affarijiet issa jaħdmu. Ħadi Frau Presidentin, di frage Iva. Sinjora President, kien hemm kwistjoni li xtaqt insemmi fuq kif se niġbru eh, l-informazzjoni mill-Istati membri f'dan il-qasam. Jekk l-analiżi se tistudja lejn il-possibilità tal-provvista u tħares lejn possibilità tal-żviluppi għal-ġejjeni. Nittamaw li l-kapacitajiet għal-ġejjeni se jaqblu mal-aspettattivi um, jew jekk se naraw nuqqasijiet. U għalhekk ir regolament illi għanna bħalissa għandu jiġi aġġornat u għanna jkonna dialogu dwar dan. Allura għet niproponi bħala kommissjoni li kull sentejn ikonna dibattitu dwar l-izvilup tal-infrastruttura tal-enerġija dan għandu jwassal għal pubblikazzjonijiet, dan għandu jizgura li hemm iżjed trasparenza l-operaturi kollha fissu biex intejbu dik it trasparenza. Nixtieq ukoll ikonna diskussjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-istati membri biex inkunu naslu għal konklużjonijiet dwar dak li qed jiġri. Nixtieq nenfasizza dan il-punt għax għandna punt li jidher biċ-ċara hawnhekk. Regolament biex jiġbor id-data biex jaqat id-data biex inkunu nistaw. Um, ehm, naraw x'nuqqasijiet hemm u kif nistgħu naħdmu fuqhom fil-rigward tal-politika tal-enerġija li nistgħu noħorġu għom mid-data li għanna. U għalek wasal tal-punt, um, Signora Rapporter, li jinti semmejt l-artiklu 1 u ta' Trattat tal-Lisbona l-applikazzjoni tijaw. Dan huwa din għax xi ħaġa li l-Parlament u l-Kunsill u l-Kummissjoni qed jaraw bħala obbligu iżda anke bħala opportunità biex il-politika tal-enerġija titla' fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biex naħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew ukoll. Um, u jiena bħala il-Komissarju l ġdid tal-Enerġija nixtieq ngħid hawnhekk illi fil tal-miżuri kollha tal-Enerġija nixtieq ninkludikom kollha um, fi stadju bikri ta' kull situazzjoni. Issa għanna biss niġbru u, nist, u nistudjaw id-data skont dan l-artikolu u l-opinjoni legali tal- ta' servizzi tal komissjoni għajdinna li dan huwa bbażat fuq il seba tal-TFU tal-artiklu 187 New Ratten Għana jfisser li nistaw indaħlu liġi ġdida wkoll. Fil-ġbir u fil-istudju tal- eh, fil-valutazzjoni tal- tad-dejta maħniġ qed insegu l-politika tal-enerġija. Allura għandna bżonn ta' deċiżjoni f'dan il-qasam u grazzi. Um, il-President tajt li issa l-kelema tal-gruppi politiċi issa Is-Sur Marinesco jek joġbok. Grazzi, Signora President, Komissarju, we provide um, tispiega il għaliex maħniċ qed naħdmu f'mod uh, ta' deċiżjoni jiena naqbel mal-kollega tiegħi, Signora Valen, ir-rapporter. Naqbel magħha illi jkun aħjar kif ikun iddiskutu dan ir-regolament fil-kodeċiżjoni, fil-proċedura ta' kodeċiżjoni il-dinja għodda leġislativa importanti ħafna għas suq tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u l-analizi għanda tkun parti mill eh, tikkompleti l-analizi reġjonali u għanda t-identifika il-politika fil-rigward tal-riski li għanna fil-rigward tal-investimenti li għanna biex nizguraw bilanċ bejn il-provvista u id-domanda. Nasab li l-Kommissjoni tinkludi xi punti li mhumiex ċari rajna, solvejna dan il-punti um, blemendi li għanna, per eżempju, il-publikazzjoni l-istampar ta' data, um, ehm, dana eh, id-data tintbat mill-istati membri għandhom ikunu koerenti fuq livell regionali u nazzjonali biex nevitaw il- biex id-data sensittiva uh, tinfirex, tinata għanna nqodu attenti fil-gwart tal- ta' autorità għanna nkunu preċivi rigward ta' autorità ehm, għanna um, nevitaw il-duplikazzjoni ta' data punt ieħor importanti ħafna u l monitoraċ fi pajizi terzi l ta' l investi investimenti Ewropej li għandhom impatt fuq is-swieq Ewropej tal-enerġija. Nasab li l-investimenti f'pajjiżi terzi illi jisiru mill-gvernijiet u l-investimenti li jisiru mill-kumpaniji nazzjonali għandhom jiġi rapportati u għandu jkunu jkun hemm bażi legali għal dan ir-regolament. Grazzi ħafna l-Group issa l-minuta nofs is-sur Kire. Signor President, Signori. Għanna bżon ta' maniġar komuni tal-investimenti tal-istati membri kollha foqsma wiesa tal-infrastruttura, speċjalment fil-netwerk tal-infrastruttura. Ehm, importanti ħafna huwa l-informazzjoni oġġettiva dwar l-istat tal-infrastruttura nazzjonali u nazzjonali u anki l-konnessjonijiet internazzjonali dawna se jkunu rilevanti għal ġejjieni importanti hawnhekk huwa l kompetitivita fil-provediment tal fil-fornament ta' servizzi il-privatezza, s-sigretezza tal-negozjati m'għandix um, tindaħal f'dan. Huwa importanti li d-deċiżjoni jittieħdu meta qed jibnu l-pipelines pereżempju eh, tan Nord Stream jew tas South Stream mhux biss fuq prinċipji egoistiċi fl-interessi ta' xi ftit tal-Istati Membri biss iridu naħdmu għal ġid tal-Unjoni Ewropea kollha fuq il-bażi ta' solidarjetà. Dan ir-regolament se jikseb dan biss eh, biss parti irridu jkollna iżi trasparenza hawnhekk. Isur għal-għalde eh, issa. Grazie ħafna, Signora President. Jiena ninsab kuntenta ħafna għaxet nara l-impen tal-Komissjoni għal biex jipromovi l-aħjar prassi fis-suq tal-enerġija fl-Ewropa. L-efficienza tal-enerġija hija essenzjali fix-xogħol u fit-tkabbir fl-Unjoni Ewropea. U hija prekondizzjoni biex nibqgħu fil-limitu ta' żewġ gradi iżda jekk tħares lejn dan prerequisiti għandna bżonn ta' suq iżjed effiċenti internament u dan għandu l-prerequisiti tiegħu li l-Kummissjoni taf x'qed isir fis-suq. U dan huwa suġġett tal dan il-rapport. Iżda biex naħdmu fuq dan l-informazzjoni, per eżempju, għanna nevitaw il-duplikazzjoni, għanna naċċertaw li l-informazzjoni hija essenzjali għall-anijiet stabiliti u importanti li niksbu informazzjoni mill kumpaniji li tkun um, protetta fil ta' sigretezza. Għanna niċħdu il- l-emenda birokratika ħafna tal-ħodor tal nasab li l-għaniet għawnek u ma tantu ma importanti għonek. Importanti li għabazi legali ġdida tal-artiklu 194 ta' TFU li għajdinna bitċar kif għanna naħdmu fuq dan ġifiri proċedura or leġislativa ordinarja skont dan il-trattat ħagħoħra ma tkunx aċċettabli u tkun ta' tkun bidu ehm, ħażin um, Fil-kooperazzjoni fil-gwar ta' suq intern, il-Presidenza tajt kellek eh, minuta, grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Jaħġa tajba li nixtiequ namlu dibattitu dwar l-odda li jeti proponi iżda din l-odda se tkun utli iżda tkun iżja trasparenti Jekk teħu konsiderazzjoni l-enerġiji kollha diċentralizzati u mhux biss kull um, kull solar panel li teżisti iżda tiġbor il-leġislazzjoni kollha u tadattom għal ħbib tan il-liberali titkellem dwar il-burokrazija meta jkollna il-demokrazija u trasparenza għanna bżon ta' konsultazzjoni mal-Kummissjoni u anke mal-Assoċjazzjoni ta' Trade Unions il-ummin qed iħallas it-taxxi li japparteċipaw fi tranzizzjoni tal-enerġija dan kollu għandu jittieħed in konsiderazzjoni u bekk il-min qed iħallas it-taxxi qed jiffinanzja t tranzizzjoni tal-enerġija. Grazzi ħafna. Is-Sur Tovanowski kar il-grupp ICR. E Grazie ħafna, Sinjura President. <clears throat> Il-proposti għal eh, informazzjoni regolari u l-infrastruttura tal-enerġija hija xi ħaġa dubjuża li awtoritajiet Ewropej jitlu f'relazzjonijiet ta' kompetizzjoni ma' kumpaniji privati. Naħseb li għandna żewġ livelli l-ewwel net il-kontenut ta' informazzjoni mandatorja ta' din l-aktar għal ta' applikazzjoni u anka il-livell ta' konfidenzjalità u anka l-inżommu l-konfidenzjalità l-kompitu tal komissjoni Naħseb l-informazzjoni konfidenzjali Għanda tejna sabiex ikonna dea vaga fuq networks tal-ġejjien, imbagħad ikonna dea ċari fuq rabtiet bej pajjiżi differenti, u ikonna dea ċara tal-networks eżistenti anka fuq l-outlook l-sal-Kummissjoni x'tagħmel jekk temmen illi ċertu eh, qasam m'għandux biżet investiment jew li hemm wis investimenti f'qasam ieħor. Jekk l-informazzjoni jaċar bizzejiet ukoll se jkollna problema ta' diskussjonijiet spjaċevoli fuq pjanijiet strateġiċi ta' ċertu kumpaniji. Grazzi gruppi FD, is-Sur Paska għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju. Zviluppi fl-aħħar snin u rew illi is-sikurtà tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa illi mhijiex segwita b'fatti il- Stati membri mhumiex kompetittivi bizzet u laqasem interkonnessjoni tajbin bej pajis u ieħor. Ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea jsibu ruhom mingħajr eh, tisħin u mingħajr gas. Minkejja solidarità li tkellmu fuqha il-Kommissarju għandu jibda inizjattivi u naturali il il-Kommissjoni il kommissjoni il titlob informazzjoni minn stati membri u mis settur privat. Għal dawn ir-raġunijiet, aħna nemnu li l-proposta ta' regolament min-naħa tal-Kunsil fuq investiment tal proġetti hija xi ħaġa meħtieġa, hija ħaġa naturali, aħna qed nirrispondu għall iżviluppi tal-provista tal enerġija fl-Unjoni Ewropea, l-emendi sottomessi għal dak xaqsam il-rapport huma Eh, edin hemm biex tisaħħu r-rapport u tajb napoġġawha. Missa kellim individwali l-Onorevoli Sartori ma anzi. L-Onorevoli Sartori. Signor President, nifraħ li l-rapporter, Sinjora Balejan, l-rapport eccellenti, hemm punti li naqbel magħhom pal per eżempju ħtieġa l-informazzjoni u l-informazzjoni meħtieġa mill-proposta huma hija informazzjoni sensittiva u għal daqstant na niżguraw livell tajjeb ta' sigurtà. It-tieni pont il-ħtieġa illi mbassru il-possibilità illi niġbru informazzjoni anka fuq livell aktar wiesa reġjonali fid-dawl tal-fatt illi livell nazzjonali xi kultant ma jkunx wieħed sinifikattiv. Pala tiret punt in-notifika għandha ikolla finalità prattika l-ewwel net għandha toħroġ minn komplementarjetà għall analiżi dwar sistema ta' żvilupp Ewropea tal-gass għal din ir-raġuni. Il-Kommissjoni għandha tiddiskuti l-analiżi tagħha mal-Istati membri u anke mas-settur privat impenn illi eh, eh, rrefa fuq spalleħ il-kommissarju li għanna unek, għanna nevitaw u koll ikunem duplikazzjoni ta' xogħol li operaturi, autoritajiet nazzjonali ta' regolamentazzjoni u stati membri għandhom jaħdmu għalja għal definizzjoni ta' pjanijiet nazzjonali għal protezzjoni tal-provvisti, preferenza partikolari għall-infrastrutturi tal-gas Barra minn dan niżguraw l-koll eh, fejn operaturi jibdlu pjanijiet tagħhom huma ma jsofrux minn pini tal-ibda tipu xorta. Xtaqt nikkonkludi nisbet għall-attenzjoni għall-artiklu 1 paragrafu 2 tal-proposta fejn nitkellmu dwar temporanjità tal-notifika ċertu proġetti ma qatt ma jitwetqu l-aqwa riżultat jista' jkun għal daqstant jintlaħaq jekk notifika issir biss għal proġetti li kisbu l-autorità li hemm bżonn, kisbu l-permessi li hemm bżonn, jew li tieħdet deċiżjoni aħħarija fuqhom ma dak nixaqsam investiment. Grazzi. Grazzi ħafna, onorevoli tikaw għal minuta. Grazzi, Signora President, Sur Komissarju. Staqt nibda billi nifraħ l rapporter għax-xogħol siwi tagħha. Il-Trattat ta' Lisbona issaħħaħ il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea fil-politika dwar l-enerġija sigurtà tal-enerġija fil-komunità u solidarjetà bejn stati membri f'każ ta' kriżi huma essenzjali għall politika tal-enerġija tal-Unjoni. Regolament preżenti jistabilixxi qafas komunitarji għal notifika għall kummissjoni għal dak nuxaqsam informazzjoni fuq proġetti ta' investiment fil-qasam tal-enerġija. Kif ukoll proġetti għal ħażna u l-qabda tal-karbonju. il komissjoni tkun tista' tagħmel proposti sabiex tuża aħjar il-kapaċitajiet preżenti u sabiex issib soluzzjoni f'każijiet ta' kriżi. Ir-regolament mandux jirrappreżenta pis amministrattiv għal kumpaniji tal-enerġija. Madanna kollina nħoss li dan il-regolament għandu japplika għal kumpaniji Ewropej illi jinvestu f'infrastruttura f'pajjiżi terzi, proġetti li huma marbuta direttament ma' networks tal-enerġija ta' stat membru wieħed jew ħafna stati membri jew li ħal impatt fuq dawn l-istati membri. Għal daqstant nintama li emenda 74 tivvotaw favura għadda. Grazzi l-Onorevoli Helmer. Uħot mill-elementi li t-nikkonsidraw il-lum jirriflettu l-ossessjoni tagħna bil-enerġija rinnovabli. Nkomplu nitkellmu fuq l-importanza ta' tnaqqis emissjoniet ta' CO2 anka fejn qed naraw li teorija tal-tisħin fil-klima li kawżal bniedem mhix ħaġa li qed tikkollassa. Perhekk aħna seri fuq tnaqqis emissjoniet ta' CO2 rridu nifavorixxu il-nuklejar u mhux ir-rinnovabbli qed inwaqfu inċentivi illi joħolqu distorzjonijiet fil-suq kontra nuklear favur rinnovabbli. L-Ewropa għandha bżonn kapaċitajiet ta' ġenerazzjoni li għal biss jista' jipprovdi fil-waqt illi fl-istess ħin il-wind farms qegħdin eh, jinħolqu għal xejn ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, inkluż pajjiżi qed jifaċċaw prospetti ta' kriżi f'enerġija aktar il-qoddim f'dan id-deċenju minħabba pjanijiet eh, falluti irridu noħol u kapacitet ta' ġenerazzjoni b'saħħithom u għandu tfisser il-faham u nuklear. Jekk li ħan nispiċċaw bla dawl, grazzi. Mr. Sonic, for two minutes, please. Is-Sur Sonic għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Għandak li għandu xjaqsam l-industrija Ewropea l-importanza tas sigurtà tal-enerġija hija ħaġa li mfakra l-tiġim ħafakra ħafna drabi, ġim semmija ħafna drabi bħal dawn l-ispjegazzjonijiet ma dan ikollu irridu wkoll nagħtu spazju għal fatti u niżguraw il-finanzjament għall-investiment rapport tal Mobile waħda mill-akbar kumpaniji fil-qasam tal-enerġija, qed jgħid illi ħajkun hemm żejda ta' 1.2% fis-sena fid-domanda għall-enerġija sal-2030. Imbagħad wara il-gass jiġu il-200 u se konna bżon zida ta' 1.8% fil-fat fil-sena jek t-isu koll il-gassu 200 għanna palissa użu ta' 23 miljon euro fil-sena u din il-rata ħat iżdied sena wara sena għal daqsantem bżon illi konna bżon aktar 200 u dan ifisser li ħajkonna bżon nimportaw 40% fl-2030 dir-rata għal 50% għal daqstant għanna nizguraw l-appoċ tal-infrastruttura fl-Unjoni fid-dawl tal-konġuntura ekonomika preżenti u għan possibli nsibu investitura dal-proġetti u finanzjament mill-Unjoni Ewropea biss illi permetti dawn l-investimenti u wkoll dawn huma importanti sabiex ikonna proġetti transkonfinali qed nitkellmu fuq proġetti illi se jgħinu sabiex innaqsu diskrepanzi bejn in-networks ta' eh, provvista u kol sabiex nippruvaw nattivaw u kol il interni. Naddu għal-keġdijaj, nishtiq nfakkarkom il minuta wahda biss l-ewwel is-sur Kelly. Din hija mistoqsija importanti ħafna tliet raġunijiet. Meta ħaj jispiċċaw il-fossil fuels, tibdil fil-klima u l-għanijiet tagħna tal-20 ta' l-20 30 jew 40 u importanti wkoll illi naqsu -il Eh, dipendenza tagħna fuq dawn il-fuels li ġejjin minn reġim zanki dittatorjali il-ħin kontrina u dana għandna bżonn intuħ attenzjoni ħafna b'mod partikolari l-qasam tal-innovazzjoni u r-riċerka jiena kwata dwar id-duplikazzjoni f'dan il-qasam. Dal-aħħar tal-limti li kien hemm 45 grupp differenti li qegħdin jirriċerkaw il-bakterja tas-salmonella. Jista' jkollok madwar 40 450 grupp li qed jagħmlu l-istess riċerka fuq l għazin jaħdmu fuq l-istess ħaġa u għalhekk għandna bżonn aħna nużaw ehm, l-aqwa riżorsi li għandna sabiex nikkoordinaw ix-xogħol tagħna u bekk ehm, ikollna zjed tarif. Grazzi, President. Is-sur Enċu issa Nixtieq nitkellem fuq ċertu aspetti fuq l-iżvilupp kontinwu tal-infrastruttura tal-enerġija din hija l-unika mezz kif nistgħu niffaċċaw il-bidliet li għandna qudiemna. Rridu ninvestigaw f'networks ġodda adattati għat tip ta' enerġija ġdida dan essenzjali biex niffaċilitaw aċċess għall enerġija ġdida l-popolazzjoni u l-industrija kooperazzjoni reġjonali bħalissa hija de facto, però rridu nsaħħuha b'regoli ċari irid ikun hemm solidarjetà bejn l-istati membri u din trid issir realtà. Iktar investamenti fis sistemi tal-IT għal monitoraġġ u reportaġġ tal-provvisti tal-fuel fi żmien ta' kriżi wkoll essenzjali biex nagħlaq nixtinajt ngħid l-investimenti fis soluzzjonijiet tal-ICT fil-qasam tal-enerġija jirrappreżentaw żviluppi tajbin għal ekonomija eh, mibbażata fuq emissjonijiet baxxi. Grazzi Sur Nikola Switch. Grazzi Signor President. Onorevoli membri, it-trattat tal-Lisbona saħħaħ il- il-poteri tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-enerġija dan irridu nużaw iktar attiv biex nelbu id-diffikultajiet u niprevjenu problemi fil-qasam tal-enerġija. Niprovdu informazzjoni fuq eh, proġetti ta' investiment fil-infrastruttura tal-enerġija ħaj kontribwixxi biex nidentifikaw Eh, differenzi bejn id-domanda u il-fornitura f'dan is-settur jagħmilha aktar possibbli li nkunu nistgħu nfasslu l-politika konġunta fis-settur tal-enerġija fi spirtu ta' solidarjetà u armonizzazzjoni bejn l-istati membri fis-suq tal-enerġija naħseb li huwa neċessarju li jkun niġbru informazzjoni adekwata fuq l-investimenti f'impjanti sabiex aħna naċċerta l-Unjoni Ewropea tista' tieħu deċiżjoni informata fuq il-politika tal-enerġija bbażata fuq idea integrali f'sitwazzjoni fl-istati membri differenti. Grazzi. Is-sur Sissjerki kieġbok, sinjuri. Garanziji fil- fornitura tal-enerġija huma priorità komunità kollha kemm u komissarju għandu responsabilta partikolari f'dan ir-rigward għax diħu miżuri biex jipromuovi l-enerġija jiggarantixxi s-sigurtà komunità kollha kemm bli monitori bikun hemm monitoraġġ b'mod adattat il-mekkaniżmi tal-suq enerġetiku Ewropew. L-appoċċ għall-investiment effiċenti jrid ikun parti minn dawn il-miżuri. Il-Kommissjoni għandha tagħmel studji li ituna riżultati għabbażi ta' data affidabli minn tal-Istati Membri u m'għandniex aħna nikkonsidraw biss il-provista preżenti imma anki il- diversifikazzjoni eventuali tal-mezzi tal-enerġija. tal-mezzi tal-enerġija u għajum ta' enerġija. Nkellem li miss, Sur Rubik, grazzi Signora President, Sur Ettinger. għadam il problemi ewlenin hija il ħazna tal-enerġija u naħseb li għal sigurtà tal- ta' provissa jdu nħarsu iżjed nstudjaw iżjed il-kustjoni tal-ħazna. Din hija ħaġa li hija sfida kbira għal enerġija rinnovabbli jridu niżviluppaw ukoll sistemi um, intelligenti għaliex iktar ma jkollna uh, riżorsi aktar ikollna opportunitajiet biex nifrankaw il-flus l-enerġija fl-aħħar mill-aħħar da jsarraf għal ehm, ġi ġita l-ambjent. Irid ikun hemm ukoll smart metering fil-djar. fil djar sabiex nkunu nistgħu innaqsu l-ispejjeż li d-djar ikollhom iħallsu naħseb li importanti li jkollna eh, nħarsu lejn l-effiċenza ta' enerġija fil-futur mhux biss kif niġġeneraw l-enerġija ma kif nikkonsmawa. Grazzi. Nistgħu lura mela issa l-Kummissarju kjoġbok. Grazie President, onorevoli membri. Grazzi għal kontribut eh, li tajtna kif nistaw intejbu d-dokument għana nipruvaw ninkludu kemm jista' jkun proposti minn tagħkom fil-verżjoni finali tat-test. Aħna fil-Komissjoni nafu x'inhi din il-natura eh, konfidenzjali ta' ċertu data u għalhekk aħna dejjem nilqaw il-proposti, jidu nitkellmu anke dwar il-pubblikazzjoni ta' eh, data u data fuq livell Ewropew li ġiet aggregata b'tali mod li inti ma tistax taraf x'inhuma dawn il-kumpaniji individwali u l-istrateġija kummerċjali tagħhom. Hemm każijiet importanti fejn ikollok biss settur enerġetiku wieħed relevanti f'xi stat membru partikolari iż-żejt, il-faham, il-gas, il-trasport tagħhom da kollu jridu jidħlu fil-proposta u nasab li l-istati membri ma tantx huma eh, ħelqana fuq da kollu ma ħaġa li rridu nikkonsidraw fil-ħames snin li ġejjin. Hemm idejat legali differenti fuq il-bażi legali adattat għal dan ir-regolament imma se naċċertakom il kummissjoni ħajkolla dibattitu wiesa fuq dan il l-qasam kollu tal-infrastruttura jdu nizviluppaw infrastrutturi ġodda għalhekk nistgħu nużaw l-istrument ta' solidarjetà hawnhekk li huwa s-segwitu ta' strument ta' networks trans europej ġvidina possibilità mbagħad nista' jkollna wkoll rapporti min-naħa tal-Kummissjoni fuq l-enerġija. Grazzi. Grazzi Saf fl-aħħar nerġa' ngħaddu għar rapporter Sinjura Valli na' żewġ minuti. Grazie President, Kommissarju Ettinger, Rezis kollegi, għal komment interessanti u tal-li tajduna li tajattakom dan id-dibattitu. Issa nishtiq nagħti l-konklużjoni tiegħi l jiena nixtieq nisħaq għal darbohra illi il politika għanda m'għandix tindaħal fis-suq, però l-Ewropa hija ekonomija tas-suq u għadhom neksa biex tindirizza id-djufija fis-suq aħna ma nix nużaw dan ir-regolament biex neverifikaw l-applikazzjoni ġusta ta' regolamenti oħrajn. Aħna maħniex qegħdin nagħmlu l-istatistika hawnhekk, ġifieri l-informazzjoni inġabar li tkun relevanti nkella ħatit l lan kollu tagħha għax t tintilef fost ħafna dejta oħra. Fl-aħħar nixtieq ngħid ukoll l-kollega Lena Ek illi nittama illi d-dejta aggregata wara dan il-regolament ħatejna biex nkunu fil-fatt iktar intelligenti fil-kustjonijiet ta' enerġija ġdan ikun fl-interess tagħna l-koll. Grazzi President, grazzi kollegi. Grazzi ħafna dan id-dibattitu issa malu mela u l-fasazzjoni fuq ħassirada fil-11 u nofs. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa ir-rapport ta' sur manka u f'dan huwa dwar l-emendar tal-estimi tal-Parlament tal-Baġit tal-2010. Nixtieq ngħaddi issa